tal-Kommissjoni Ewropea José Manuel Barroso. Għanna wkoll eh, rappresentazzjoni tal-Presidenza tal-Belġu u diversi eh, membri tal-Kolleġġ ta' Kommissarji. Nishtiq niftaħ eh, bil-prezentazzjoni tal-President tal-Kansel Ewropew Van Rompuy. Mr. President, dear... President, kollegi, il-laqa tal-Konsil Ewropew ta' 28 ottubru iffoka fuq il-governanza ekonomika tal-Unjoni tagħna, speċjalment fuq ir-rapport